fuqa xorta tfadalli xi ċaffariċ eh, najdilkom jiena irċivejt l-opinjoni tal-Konsil fl-ewwel qari tal-ewwel qari dwar il-raġunijiet u l-ismijiet ser jiġu inklużi fil-minuti it-tlet Perdu ta' tlet xhur jibda minn għada jiġifieri fit-30 ta' Settembru 2011